Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Lejla tajba, signori, membri onorevoli, wara a qasira, ser inkomplu bis-sessjoni tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna hija dikjarazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Albanija. Bħala introduzzjoni, Jena nitlob li sur Stefan Fule, il-Kummissarju, biex jatina introduzzjoni fissam il-Kummissjoni jek joġbok. Uh, Grazzi, President, membri onorevoli, Grazzi tal istituzzjoni biex nitkellem dwar l-Albanija. Għalkemm tinsab fil-kontinent Ewropew Law l-Albanija kienet iżolata għal ħafna żmien, iżda l-Albanija issa hija miftuħa u aċċessibbli u saret pajjiż perspettiva Ewropea. Illum l-Albanija tinsab però maqbuda fi kriżi politika. L-iżviluppi li saru fil-21 ta' jannar kienu traġiċi hemm staġnar politiku li rriżulta f'tlet ferba imwiet għal xejn bla bżonn. Situazzjoni ġewwa l-Albanija għandha tinbidel, trid tinbidel. U din is-sitwazzjoni għandha tieqa f'darba l dejjem. Il-kriżi politika għandha tiġi solvuta. Din hija responsabilità maqsuma tal-mexxija politiċi ġewwa l-Albanija. Dan huwa dak li ċ-ċittadini tal-Albanija jistennew u għandhom raġun. Rappreżentanti eletti b'mod demokratiku rridu jaġixxu b'mod demokratiku jirridu jirrappreżentaw il nies u jsibu kompromess demokratiku. President, jekk is-soluzzjoni għall kriżi tinsab uh Eh, fidejn eh, l-Albanizi stess, aħna bħala barranin rridu nejnu biex niffaċilitaw din is-sitwazzjoni, dan it-titib. Is-servizz tal-azzjoni esterna Sur Flajtek marġa wa Tirana darbtejn biex jiltaq mal-President, il-Prim Ministru u wkoll il-mexxej tal-Oppożizzjoni. U jina grat li għatawnek dejja l-lum. Il-messagġ tiegħu fissem il-rappresentant u viċi president tal-Kommissjoni, Signora Ashton, u fissmi u kol kienu ċari. L-ewel net. u l-violenza u ninvestigaw l-avvenimenti tal- li seħew u dawn l-investigazzjonijiet għandhom isiru mill-awtoritajiet tal-ġudikatura mingħajr ebda interferenza politika. It-tieni irridu jwaffqu l-abbuż verbali impliċitu u espliċitu fuq l-istituzzjonijiet tal-Istat. Tielet. Irridu jiksbu dialogu politiku mill-ġdid u tridu tirrikonoxxu wkoll li jintkom għandkom responsabilità maqsuma għal futur iktar sikur u iktar pożittiva l-Albanija. Fil-futur qarib dan ifisser nassiguraw li tassiguraw li jkun hemm elezzjonijiet eh, lokali ġusti u trasparenti. Hemm rwol importanti li timplementaw it tnax priorità li hemm fil-opinjoni tal-Kummissjoni tal-2010. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jagħmlu dan flimkien. Direzzjonijiet tal-mexxija politiċi u l-pubbliku ġenerali għal-żjara ta' Miroslav Lajtek għandhom ikunu pozittivi. Hemm momentum li għandu jiġi u jista' jiġi ntużat biex il-kriżi eh, tidawar f'opportunità. Iżewġ mexxej Albaniżi tilqaw l-attenzjoni li qiegħda tingħatalhom iżda huma jinsabu f'impass intern Però rida tajba tal-Unjoni Ewropea u l-assistenza tal-Unjoni Ewropea ma tistax tieħu post id-dialogu bejn il-mexxejja. Aħna nistgħu ngħinu biex innaqsu il-differenzi li hemm permezz ta' involviment tagħna iżda ma nistgħux nagħmlu dan mingħajr ma jkun hemm rieda min-naħa tal-Albanija biex il-futur Ewropew tal-Albanija jitpoġġa li il-fuq iktar mill-politika personali u nuqqas ta' fiduċja. L-Albanija issa għandha tilħaq il-kriterji kollha ta' Copenhagen fosthom dialogu interattiv politiku u wkoll il-funzjonament tal-Parlament. Dan kollu jinsab fidejn l-Albanija perspettiva ġdiba f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsillu bbażati fuq il-kriterji ta' Copenhagen, identifikazzjoni ċara tal-opinjoni tal kummissjoni tal-2010 ta' 12 il-priorità li l-implementazzjoni effettiva tagħhom twassal lill albanija biex jibdew negozjati ta' dħul mal-Unjoni Ewropea. Dawn it-12 il-priorità jinkludu fost oħrajn titjib fil-funzjonament ta' istituzzjonijiet demokratiċi u koll dialogu politiku, l-istat ta' dritt u riforma tal-ġudikatura, il-ġdida kontra kriminalità organizzata u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn it-tnax il-priorità u il-kriterji ta' Copenhagen jomx sempliciment eżerċizzju għal politiċi. Dawn waslu għal benefiċċji tajbin għal-ċittadini. Il-politiċi tal-Albanija irridu ipoġġu l-interess tal-ċittadini l-ewwel. Ejjew, nibdu dawn il-prioritajiet f'qafas Ewropew biex nindirizzaw l-sfidi politiċi li hemm fl-Albanija bħalissa. Għal din ir-raġuni jiena bat itra lill prim Ministru Berisha ġimgħa qabel demonstrazzjonijiet ġenerali fejn jiena semmejtlu roadmap għabbażi ta' dawn it-tnax il-priorità biex nejnu li l-Arbanija toħroġ mill-impass li tinsab fih palissa. Aħna il-koll rajna l-avvenimenti traġiċi li segwew. Mijux tajt wis, jekk għanna nirċivu sinjali li hemm rieda biex nużaw dan il-qafas Ewropew biex nelbu l-istaġnar politiku u l-kriżi reċenti allura mbagħad aħna nirrispondu b'mod pożittiv. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu rwol importanti. Il-politiċi intom bħala politiċi taw tibatu messaġġ lil politiċi ġewwa l-Albanija. Messaġġ ċar minn naħta l-Unjoni Ewropea minn din il-Kamra brieda tajba jistgħu jgħinu lil dawk kollha ġewwa l-Albanija biex jirriflettu fuq li ma hi l-aħjar azzjoni li għandhom jieħdu li jistgħu jieħdu. Nixtieq nieħu din l-opportunità sur President Membri Onorevoli biex nitlob lill prim Ministru tal-Albanija l-Sur Berisha biex jikkreaw ambjent inklusiv politikament ġewwa l-Albanija forsi politiċi oħrajn, soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet ukoll jistgħu jibbenefikaw minn integrazzjoni Ewropea. Jien ukoll nixtieq nitlob lil eh, Surrama il-mexxej eh, tal-Partit Soċjalista nixtieq ngħidlu li l-oppożizzjoni tiegħu hija waħda kostruttiva li għandha wkoll benefiċċji u responsabilitajiet ta' din il ta' dan l-ambjent politiku inklużiv li aħna nixtiequ l naraw ġewwa l-Albanija. Grazzi. Köszönjük szépen, biztos úr, és most... Grazie Aziz, komissarju, issa ngħaddu għal-kelima fissam il-gruppi politiċi, nibdow bis-sur Galer fissam l-PP. Inkjoġbok, Sur Galen, l żewġ minuti. Eżis kollegi, jina nishtiq li għonet ningrazzja ħafna l-Kummissarju ta' daw il-kliem u l istarija ċara minnħat tiegħu jiena naħseb li sabiex nibdew proċess ġdid mal-Albanija minnaħa tagħna naħseb l-importanti ħafna li jkollna proċess demokratiku li jkun imsaħħa hemmhekk fl-Albanija. Il-Parlament huwa il-post fejn id-dialogu interistituzzjonali u demokratiku għandu jseħħ. Għadin raġuni aħna rridu naħdmu bil-qrib mal-parlament u jiena naħseb illi importanti illi ma ninsewx dak li aħna diġà provajna nagħmlu fil-seklu wieħed 20 u naħseb li importanti nippruvaw insibu u niżviluppaw fil-post alternattivi demokratiċi u naraw ukoll illi aħna analizzaw sew ir-riżultati tal-elezzjonijiet demokratiċi rridu li nużaw ukoll l-opportunità sabiex fil-kuntest tal-Kumitat Investigattiv Ewropew dak li xaqsam elezzjonijiet li aħna nagħmlu suġġerimenti anke ġejjieni. Hemm bosta suġġerimenti li huma marbuta mal-kundizzjonijiet bażiċi li għandu jkunu li għandhom ikun hemm anke għal elezzjonijiet fi Strasburgu aħna żgurajna li fil-fatt ikun hemm parteċipazzjoni anke fil-elezzjonijiet ehm, reġjonali. Ittama li bekk aħna nkun nistgħu naħdmu iktar kontra dittatorjat u surrama fil-fatt kellu ħafna appoġġ iżda parti minn hekk ukoll kellu ħafna diskussjoni u dialogu anke ma' partiti oħrajn mhux ma' bibi biss. Jiena naf li hemm ħafna mill-partit tagħna illi fil-fatt qed ikunu attivi anke fl-Albanija f'dan li qed insemmi u dejjem qegħdin jippruvaw ukoll jeħeġġu dan il din l-azzjoni inklusiva minnaħa ta' naħseb illi f'dan il-kontest il-kol kemm aħna tajna l-kontribut tagħna ħalli u għandna nkomplu nagħmlu hekk ħalli l-Albanija tibqa' miexa fid-direzzjoni tajba ningrazzjakom. Grupp Soċjalisti Demokrat Rokpe domnul deputat Adrian Severin are la dispoziție două minute. Mr. Chairman, uh... Grazie, Sur Severin. Grazzi ħafna ħna fil-fatt nistgħu niddiskrivu s-sitwazzjoni fl-Albanija bħalissa bħala eh, sitwazzjoni staġnata nafu illi din il-kriżi jisa ma tistax tispiċċa dan il-Parlament is-sena li għaddiet adotta riżoluzzjoni illi appella għal partijiet interessati politiċi kollha sabiex jisibu soluzzjoni għal din il-kriżi u sabiex ukoll nippruvaw nibnu konsess minimu politiku u demokratiku dan l-appell mhux biss kien injorat mill-iktar partijiet interessati politiċi stanka mill-gvern stess l-appelli min-naħa tal-Konsill għadhom qed ikunu ignorati s'issa sal-ġurnata qazza tal-lum. Naħseb illi huwa tajjeb li fil-fatt nippreservaw id-dritt ta' ċittadini li jipprotestaw, speċjalment f'pajjiż illi għandu daqshekk problemi, però mhux daqsek eh, aċċettabbli illi l-Avukat Ġenerali u istituzzjoni t'oħrajn li mhumiex qed ikunu rispettati kif suppost minħabba dikjerazzjoni tal-kap tal-gvern u laqas mu aċċettabbli li dawk li qegħdin jisparaw fuq dawk li qegħdin jipprotestaw qegħdin ikunu diskritti bħala eroj tan-nazzjon u qegħdin ikunu mweda wkoll l-amnestija, jiena naħseb illi aħna diġà tlabna lill kummissarju fuq u anke l direttur ġenerali Sur Wajċek biex fil-fatt jagħti iktar assistenza u għajnuna għal kontroll ta' dawn l-elezzjonijiet għalli bekk niskuraw li dawn li ħajkunu elezzjonijiet ġusta u ħilsa jew nkella almenu aħna nkunu f'pożizzjoni sabiex nevalwaw li dawn mhumiex elezzjonijiet ħilsa u ġusti aħna nappoġġaw l-appoġġ tal-Kummissjoni, nappoġġaw ħafna l-approċ tal-Komissarju Fila b'mod partikolari. Rritu nsaqsu wkoll il-forzi politiċi kollha sabiex eh, waslu fit tmiem din il-kriżi minħabba li inkella l-alternattiva hija li aħna fil-fatt niżolaw l-Albanija u illi aħna nipperikolaw ukoll perspettivi Ewropej tagħna fil-pajjiż tal-Albanija. Grazzi. Grazzi ħafna s fisem il-Partit tal-Liberali u Demokratiċi għanna s-sur xake, la jkun il-kellim, s-njura xake, li għand s-sur minuti. Sur Komissarju Fülle, eżis kollegi, aħna kien dibattitu importanti u interessanti ħafna dak li għandu xieqsam l-Albanija. Jena tkellimt ma' rappresentanti tal-gruppi politiċi prinċipali fl-Albanija u tlabtom sabiex jaqsmu ma' idejat dwar kif aħna Eh, nistgħu ngħinu sabiex il-pajjiż jimxi l qudiem sabiex isibu soluzzjoni tal-problemi li qed effettwaw iċ-ċittadini kollha joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol jiġġieldu kontra organizzat u joħolqu iktar opportunitajiet ta' żgħażagħ fil-Albanija. Ħadd minnhom mader li seta' jagħtina iċ ċari deru li kienu iktar impenjati billi jgħodu jagħtu t-tard il-xulxin Sur President, laqas biss issa nispjegalek kemm huwa diffiċli li aħna nikkonvinċu lill kostituenti tagħna sabiex jappoġġawna meta din nitkellmu fuq it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan kollu aħna nixtiequ li l-Balkani tal punet xorta waħda nixtiequ li huma jingħaqdu magħna, aħna nemmnu li l-Unjoni Ewropea hija komunità ta' voluri u aħna nixtiequ li kliem konna ġejjini maqut, aħna rridu nappellaw lill awtoritajiet sabiex jemmi l-istess ħaġa u um, naraw illi ma nistgħux ninsew laqqas li r-responsabilità tagħna l-ewwel qabel kollox hija li nikkarantixxu l ħajja tajba, kwalità ta' ħajja tajba ċittadini. Apparti minn hekk naf l-elezzjonijiet il-ġodda ħajseħħu f'Mejju tħejja dawn l-elezzjonijiet diġà bdiet U jiena nalqa ħafna suġġeriment illi sar ġifieri l-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol attiv fil-kontroll u l-evalwazzjoni ta' dawn l-evalwazzjonijiet ħalli niskuraw dawn ikunu l-elezzjonijiet ħilsa u ġusti, però dan ma jiddependix fuq vot ta' persuna waħda, hemm bżonn ta' iktar rispett tal-minoritajiet, id-demokrazija ma jgarantixx illi jkun hemm il-ftit li jirbħu jiena naħseb li importanti ħafna li jkun hemm iktar responsabilità maqsuma li jkun hemm iktar impenn ukoll għall proġett Ewropew u għall proċess Ewropew. Ringrazzjak. Grazzi ħafna issa fis-sem partit tal-ħodor għandna Sinjura Marija Cornelissen li għal kellima li jmissu għal darba nofs. President, il-kriżi fl-Albanija mhix ħaġa ġdida Il-kriżi ma bdietx f'jannar bil-vjolenza kontra id-dimostranti u l-kriżi ma bdietx fl-2009 meta l-Partit Soċjalista għamel bojkott fil-Parlament wara l-elezzjonijiet. Il-kriżi hija kriżi ta' kultura politika. Strajk tal-ġuħ, bojkott, dimostrazzjonijiet, dawn huma strumenti normali fil-politika tal-Albanija, korruzzjoni u tixħim huma wkoll parti minn dan. U dan jinsab il-bot ħafna mill-politika li aħna nixtiequ illi kollu pajjiż illi għandu lan li jissieħe fl-Unjoni Ewropea jiena nishtiq nara gvern responsabbli, parlament responsabbli, forza tal-pulizija illi tħares il-benessri taċ ċittadini u l-interess taċ ċittadini Iżda aħna neħtieġu li nieħdu azzjoni fuq iż-żewġ naħat biex ta' bilħaqna avanzaw. Irridu niżguraw illi il-gvern jerfa responsabilità tiegħu u għandu responsabilità li jagħmel dak li huwa tajjeb għan-nies tiegħu. Aħna rridu nistennew minn għandhom illi huma jagħmlu l-almu tagħhom biex jevitaw illi dak li ġara f'jannar ma jerġax jiġri. Aħna rridu ovvjament investigazzjoni indipendenti ta' dak li ġara. Irridu niġġieldu l-korruzzjoni. Ovvjament, il-pulizija għandhom responsabilità tagħhom irridu jiżguraw li l-vjolenza li kien hemm f'jannar tiġi evitata fil-ġejjeni. Aħna nixtiequ li naraw lezzjonijiet tajbin lezzjonijiet ġusti li jkun hemm f'Mejju. Iridu wkoll dibattitu parlamentarju tajjeb. U jiġu adottati ċertu affarijiet bħal pereżempju kwistjonijiet marbuta mal-impjiegi meta l-Kummissarju Fulle f'Novembru għadda responsabilità l qorti tal-Albanija u qal illi u ma, ma setawx jamlu passi ulterjuri oħra sa kemma ma jamlux xi titjib rajna illi ma kienx hemm bidliet. Iżda jiena għad għandi xaq ta' tama illi sur lajċek ser ikun jista' jiġbor iż-żewġ partiti flimkien madwar mejda u jkun hemm żvolta. Jiena għandi tama iżda ma tantx għandi fiduċja li dan jista' jiġri mingħajr ma jkun hemm xi koerżjoni aħna forsi rridu nikkonsidraw sanzjonijiet. Ma jistax ikonna din it-tip ta' azzjoni l seħ minn ma jkun hemm effetti, minn ma jkun hemm riperkussjonijiet. Ovvjament, sanzjoni m'għandix, sanzjonijiet m'għandhomx perikolaw il-ħajja taċ ċittadini. Irridu niżguraw illi aħna ma nagħmlu xejn kontra ċ ċittadini. Irridu niżguraw ukoll illi l-liberalizzazzjoni tal-viża ma tkun xi ħaġa li minna jkun hemm abbuż. Irridu naħsbu dwar il-flejjes tal-IPA kif dawn nistaw nieħdu għam lura u kol irridu naħsbu dwar l-investiment importanti. Dan għandu jkun xi ħaġa illi jista' ikollu effett fuq il-gvern u fuq il-politika tal-gvern. Nittama li ma jkonniex għalfejn jihdu dawn il-miżuri u nittama li sullajtek jirnexxi fl-interess tal-Albaniżi. Grazzi. Issa fisem il-grupp tal-ICO l-Onorevoli Charles Tenek. Għal żewġ minuti u nofs, Sur President, Kommissarju. Jekk l-Albanija trid tagħmel progress biex tissieħa fl-Unjoni Ewropea, il-mexxejja politiċi tagħhom irdu jidħlu f'dialogu iktar kostruttiv, iktar matur. Il-vjolenza tax-xalli għadda uritna il-patrimonju tal-politika Albanija. Jiena ma nafx jekk il-Kunsill u Kummissjoni konsidraw li revedu id-deċiżjoni tas-sena l-oħra biex jagħtu il-moviment minar ċaqliq mingħajr viża lejn l-Unjoni Ewropea dan jista' jaffettwa ż-żona Schengen. Pass bħal dan jista' jisħaq dwar il-fatt li l arbanija għandha ċertu nuqqasijiet. Hemm il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni li qed jitkatru u l-ġudizzja il-sistema tal-ġudizzjarja hija manipulata mill-politiċi. Qed naraw illi kien hemm min spara fuq il-dimostranti. L-istituzzjoni demokratiċi huma dajfa u l-libertà tal-istampa hija skarsa. Kien hemm min ibbojkotti għall-Parlament għabbażi ta' frodi u dan wassal l instabilità fl-Albanija. M'hemmx mod kif l-Albanija tista' tibda tagħmel ir-riformi li huma meħtieġa biex tikseb il-fiduċja tal-Unjoni Ewropea fis-sitwazzjoni attwali ta' instabilità. Din l-istabilità issa tista' twassal biex in-NATO tikkonsidra l politika ta' tkabbir tagħha l-Albanija Is-sieħbet inqas minn sentej ilu fin-NATO. Issa l-mexxija tan-NATO jridu jaraw jekk tawhomx sħubija malajr. Din l-instabilità qed ikollha impatt fuq l-aspirazzjonijiet tal-pajjiż jiena wkoll xettiku dwar il-prioritajiet strateġiċi tal-Albanija. L-Albanija hija membru sieħ tal-Organizzazzjoni tal-Konferenza Iżlamika u hija lobby kbira wkoll fin-Nazzjonijiet Uniti qed promuovi l-interessi tal-membri tagħha qed tivvota bħala blog dwar id-drittijiet tal-bniedem u kwistjonijiet marbuta mal-politika barranija. Naraw l-Albanija u t-Turkija li huma firmatarji tal-Dikjarazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem fejn ix-xarija hija l-bażi tal-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi misilmin. Issa l-Albanija tiddeċidi jekk hux tħaddan il-valuri tal-punent jew jew akkus ser l-dawk priorità għal dawk tal-liġi tax-xarija fejn il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu qalet li mhumiex kompatibbli mal-valuri tal-bniedem. Issa jidher illi l-Albanija hija wara kollox pajjiż sekolari fil-prattika. Il-mexxejja tal-Albanija siħbu fl-OIC minħabba flejjes involuti u mhux minħabba twemmin u dan ovvjament fil-ġejjeni jista' jinbidel. Grazzi issa l-Onorevoli Ċuntis għal tliet minuti fisem il-GUE NGL. Onorevoli kollegi, sur komissarju, Jina kont qed nittama illi sena wara l-elezzjonijiet fl-Albanija l-istaġnar politiku kien ser jieqaf darba dejjem. Jiena kont qed nittama illi wara rakkomandazzjonijiet permezz ta' rizoluzzjoni tal-Parlament l-affarijiet kienu ser jitjiebu. Jiena kont konvint illi l-istennijiet tal-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea kienu ser ikunu inċentiv għall-Albaniżi għalix wis probabli huma jixtiequ li jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u anke dan niriduh biex isolvu l-problemi ekonomiċi tal-pajjiż. Iżda sfortunatament l-istaġnar għadu emmek. Min għandu responsabilta ta' min il-ħtija? Mux aħna irridu nejdu, irrit jiddeċidih il-poplu Albaniż. Sfortunatament l-affarijiet marru għallar. Jina jiddispjaċini ħafna għal-vitmi tal-21 ta' jannar. Aħna kontra il-violenza. Aħna qed nitolbu illi ikun illi tieqa fil-pressjoni illi jiġu imħarsa drittijiet tal-bniedem. nittamaw illi jiġu kastigati dawk illi għandhom il-ħtija. Aħna mħasba dwar l-elezzjonijiet li jmiss f'Mejju, aħna rridu nagħmlu dak kollu li huwa possibbli, rridu niggarantixxu illi dawn l-elezzjonijiet ikunu elezzjonijiet legali, regolari, irridu namlu pressjonijiet fuq il-forzi politiċi u lokali kollha biex dawn l-elezzjonijiet jħarsu ir-regoli demokratiċi u internazzjonali. Eżis kollegi, jina naħseb illi lajnuna tagħna, lajnuna tal-Parlament Ewropew, tal-Unjoni Ewropea kollha, jina naqbel ma dak illi qal il-Komissarju Fule, aħna irridu natu lajnuna tagħna. Ovvjament, ma jridx jidħol fin-nofs il-kulur politiku, aħna irridu nsibu soluzzjoni għal problema tal-Albanija. Qed nitkellem dwar il-forza politika u il-poplu tal-Albanija jiena ma naqbilx ma dak illi smajna teddidiet ta' miżuri illi jistaw umbat imorru kontra iċ-ċittadini tal-Albanija u ma jwaslux għal progress għal riżultati permess tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea permess ta' rapporti ma' pajjiżi li tantu waqrib tagħna. Permess ta' dan aħna rridu nuru l-influenza tagħna. Aħna rridu nisħu illi il-problema tista' tissolva biss permezz ta' intervent tal- politiċi lokali li jridu jibdew dialogu lokali. Memx għalfejn ta' prattika bħal per eżempju minn jirbaħ l-elezzjoni jaħtaf kollox. Jekk jibqgħu jinsistu fuq din il-loġika il-politiċi tal-Albanija ser tmur għallar. Il-pajis mhux ser ikun jista' jsolvi il-problemi kbar li għandu. Lil minn dawk politiċi problemi li qegħdin joħorġu mill-kriżi politika illi hemm fl-Italja u fil-Greċja. Is-soluzzjoni ta' situazzjoni politika, ir-riżoluzzjoni ta' situazzjoni politika tiddependi fuq l-aġir tal-mexxejja politiċi lokali. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Belda. Żewġ minuti u nofs. Għal-grupp ta' l-Europa tal-Libertà u Demokrazija. Grazzi ħafna, Sur President. Bħala ġurnalist eh, fi desajnijiet jena mort l-Albanija kemm il-darba. U l-tqajt ma' bosta zaza li kellhom potenzjal kbir u eh, ħsibt bejn u bejn li pajjiż bħal dan żgur li kellu potenzjal, kellu futur sabiħ. Jena kont qed nattendi summer school. U eh, hemmhekk tkellimt fuq dan ma' membri eh, ma' akademiċi Albaniżi. Dawn huma persuni li għandhom il-knisja tagħhom, li għandhom pajjiżhom Imma xinajdu dwar il-messaċ, il-messaċ li huwa wieħed urġenti li l-Unjoni Ewropea trid eh, tiżgura illi aħna eh, nkomplu ninsistu li tinsab soluzzjoni, però din hija ħaġa li iktar faċli wieħed jgħidha milli li ssir hija sitwazzjoni urġenti u aħna nittamaw illi nkunu nistgħu ngħinu liċ-ċittadini Albaniżi. U nawguralkom kull suċċess fin-negozjati. Punt ieħor dwar dak illi seħħ f'Tirana Kien hemm eh, grupp ta' tfajliet eh, Albaniżi li kienu ġejjin l-Ewropa biex eh, jaħdmu fil-ċirku ta' prostituzzjoni u jiena nistaqsi kif l-Unjoni Ewropea se tiġġielet kontra din il-situazzjoni ta' prostituzzjoni illegali. Grazzi ħafna. Flaħanet għal grupp tal-Indipendenti Issur Kovac għal minuta. Grazzi. Mill-elezzjonijiet tal-2009 fl-Albanija, il-ħajja politika nistaw najdu li staġnat l-istituzzjonijiet jidru li mumiex qed jaħdmu kif suppost il-fatt li s-soċjalisti komplu jakkużaw l-gvern b'korruzzjoni fl-elezzjonijiet u peress li l-Unjoni Ewropea tixtieq li l-elezzjonijiet ikunu antiċipati u wkoll li l-Prim Ministru Berisha ma jriċ jinżel mill-poter u eh, li huwa akkużat li għandu ambizzjonijiet politiċi li huma violenti jiena wisq nibża li f'din is-sitwazzjoni in-negozjati politiċi mhumiex se jirnexxu. Imsieħba fl-Unjoni Ewropea irridu issaħħu l-isforzi li għamlu kontra l-kriminalità organizzata din hija ħaġa importanti mhux biss għall-Unjoni Ewropea imma anki għal ġejjin istess ta' dawn l-Istati membri li jgħin ukoll il-mod kif eh, dawn il-pajjiżi jiġu meqjusa minn barra għalhekk hemm bżonn istituzzjoni demokratiċi istituzzjonijiet demokratiċi jerġgħu jingħataw ħajja ġdida f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa imess sur Kukan għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Kommissarju, kollegi, il-krizi politika fl-Albanija hija għaddejja fit-tul wisq. Dan mhuwiex staġnar. Hija krizi li qiegħda id-dum ħafna qiegħda ddajje fil-pożizzjoni tal-pajjiż, iċ-ċittadini u l-ambizzjonijiet li huma għandhom biex darba jissieħbu fl-Unjoni Ewropea m'għandniex nippermettu li dawn din il-kriżi u din it-tensjoni ikomplu. Il Dak li għanna bżon nissa huwa li nibatu messaċ wieħed illi aħna irridu nejnu l-Albanija bħala pajjiż li jrid jissieħeb fl-Unjoni Ewropea mal-mexxejja politiċi fuq iż-żewġ naħat irridu juru rieda li jsolvu l-problemi li hemm fir-rispett tal-istat ta' dritt, il-Kostituzzjoni u skont blajnuna ta' istituzzjonijiet demokratiċi. Inna wis żmien nippruvaw insibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni mingħajr ebda riżultat Aħna nikkondannaw il-vjolenza li seħħet fit toroq ta' Tirana waqt dimostrazzjonijiet fil-21 ta' jannar eh, fejn erba' persuni tilfu ħajjithom u din fuq dan irid tisir investigazzjoni. Issa l-Albanija qed tistenna li jkun hemm elezzjonijiet lokali f'Mejju ta' din is-sena dan ukoll se jkun kontroll tad-demokrazija f'dan il-pajjiż għal darboħra il-mexxejja politiċi għandhom jaħdmu flimkien u jsibu garanzija biex jaraw li l-elezzjonijiet eh, mhux se jkomplu itawlu il-kriżi. Biex nikkonkludi sur President irrid nisħaq fuq l-importanza tal-messaġġi politiċi u l-proposti li kien fih id-diskors tal-Kummissarju Fuller fil-bidu ta' dan id-dibattitu. L-aħjar kontribut illi l-Unjoni, il-Panzi, il-Parlament Ewropew jista jagħmel f'din is-sitwazzjoni huwa li jitfa l-pis tiegħu kollu wara dawn il-proposti u jibat jibat messaġġ ċar lil partiti politiċi Albaniżi. Grazzi ħafna. Is-Sur Hannes Swoboda. Għal żewġ minuti. Grazzi. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lil kummissarju Fuller għal klim ċar tiegħu u anki għall impenn sħiħ tiegħu. Nixtieq ukoll nirringrazzja lis sur Lajċek għall impenn tiegħu tul dawn l-aħħar xhur huwa ċar illi huwa lest illi jindirizza kwistjonijiet jaħarqu u nawgurawlu kull suċċess. Min dan id-dibattitu qed naraw illi hemm rida, rida ċara illi nappoġġaw il dawn iż-żewġ persuni li qegħdin jippruvaw isibu soluzzjoni eh, fl-Albanija. Aħna naqra xettiċi fuq dan id-dibattitu għaliex mhux possibbli illi ikun hemm naħa ta' din il-kamra li tipponta sebaja lejn il-nies tan-naħa l-oħra u tajt illi aħna qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa li qed jagħmlu l partiti politiċi fl-Albanija. Issa għandna pożizzjoni komuni u nittama li s-sitwazzjoni tibqa hekk. Il-gruppi politiċi qed jgħidu l-istess ħaġa kemm il-gvern kif ukoll l-oppożizzjoni jridu jfittxu soluzzjoni għall-kriżi biex norbot ma dak li qari sur Belda jiena żort l-Albanija Eh, wara li waqa il-reġim u ehm, ħadgost nara l-entuzjazmu ta' zaza u l-fatt li dan l-entuzjazmu safa fix xejn hija xi ħaġa li li li eh, tiddiżappuntani middera dak li qed toffri l-Albanija u l-sitwazzjoni fil-politika fl-Albanija mhix dak li rridu iċ-ċittadini aħna l-koll għandna ħbiberijiet tagħna, l-preferenzi tagħna, ma rridu ngħidu li żewġ naħat ejjew għodu bil-qeda mal-mejda u araw illi elezzjonijiet li jmiss ikunu ġusti u trasparenti. U hemm bżonn illi namlu appell lil l-żewġ naħat hemm bżonn illi jkun hemm elezzjonijiet ħilsa u trasparenti. U naħseb il-Parlament għandu jibad kemm jista' jkun għad kbir ta' osservaturi għal dawn l-elezzjonijiet għaliex dawn l-elezzjonijiet għandhom nejn ikunu il-mezz kif wieħed jibda jsib soluzzjoni fl-Albanija sabiex il-klima politika tinbidel. Jekk l-Albanija ma tinbidilx se tispiċċa iżolata. Aħna ma rridux li l-Albanija tispiċċa iżolata imma l-issib triqita lejn l-Ewropa. Grazzi. Sur Ilċev ċeval minuta Grazzi, Sur President. Najt fil-bidu illi is-soċjetà Albanija, Albaniża hija partikolari ħafna għandhom tradizzjonijiet, kultura u storja partikolari u sallum irnexxilhom Eh, iħarsu il-karattru nazzjonali tagħhom u l-mod kif huma eh, jagħmlu l-proċessi politiċi tagħhom ukoll huwa partikolari. Irridu nkunu kreattivi, flessibbli u anki irridu eh, naraw kif sensibu soluzzjonijiet ġodda għanna nibqgħu f'kuntatt mhux biss mal-mexxejja taż-żewġ blokki politiċi li jopponu lil xulxin imma anki ma' dawk il-mexxejja informali tas-soċjetà Albaniża Intqalu ħafna affarijiet um, uh, bis-sens hawnhekk dwar ix-xarija u affarijiet oħrajn imma hemm tliet reliġjonijiet l-reliġjon ortodossa, Iżlam u u kattolika l-NGOs huma b'saħħithom, iż-żaża għandhom mexxejja b'saħħithom ukoll, ejjew nżommu kuntatt magħhom ukoll. Grazzi. Is-Sinjura Luna Cech, tliet minuti. Grazzi ħafna, Sir President, Komissarju Fula. Sur Lajcek, Sinjuri, nirringrazzja l-Komissarju Fuller u Sur Lajcek għax-xogħol kollu li qegħdin jagħmlu biex jisibu appoċ Ewropew għal dak li qed għal proċess li nbeda fl-Albanija. Il dibattitu tal-lum kien tassew dibattitu kostruttiv u eh, naħseb illi il-kol qegħdin naqblu hawnhekk din il-kriżi istituzzjonali li qiegħda tolqot lill-Albanija hija kriżi ta' kulturi politiċi hemm violenza verbali wkoll illi mbagħad waslet għal violenza fit-toroq fejn batew in-nies u tilfaħajjithom u naqbel illi dawn l-affarijiet iridu irridu nsibu tarfhom u naraw eżatt minu responsabbli għalihom. imma din il-violenza għandha mnejn is-servi ta' xkiel għal sħubija tal-Albanija tal fl-Unjoni Ewropea għal forzi politiċi fl-Albanija iridu jammettu u jarfu illi huma jridu jaħdmu fl-interess tal-poplu tagħhom. Jiġifieri għandhom isibu soluzzjoni għal din il-kriżi politika, jiltaqgħu flimkien, jiddiskutu u ma joqgħodux jippontaw sebajhom lej xurxin iwaħlu f'xurxin u ma jarawx li huma wkoll għandhom sem ta' responsabilità sabiex ibidlu s-sitwazzjoni. Jaraw min beda, min kompla, min għandu tort, u responsabli, dawn l-affarijiet mandomx post fi stat Ewropew u nittama li l-partiti politiċi jitalmu minn dak li qed jiġri bħalissa. Jekk is-sur Rana għalinna illi il-partit tijaw irrit jieħu sem fl-elezzjonijiet municipali. Naħseb li dan huwa pass ġust u nittama li din il-Kummissjoni tista' titwaqqaf mod miftuħ u trasparenti u li mbagħad l-elezzjonijiet isiru b'tali mod li r-riżultat tagħhom ikun aċċettabbli wara il-liberalizzazzjoni tal-viżi kienet appoġġata hawnhekk u nittama li il-Kommissjoni miex edha taħseb li forsi id-dewwem il-liberalizzazzjoni tal-viżi għal persuni mill-Albanija. Mbagħad hemm mistoqsija oħra nixtieq nagħmel x'possibiltajiet hemm jekk iż-żewġ naħat ma jaqblux. Possibilità waħda kif qal il-kollega tiegħi Cornelissen li il- fondi tal-IPA ma jkunux immexxija uh, mill-gvern imma mill-kommissjoni jew inkella ikunem uh, eh, ifriżar ta' dawn il-fondi. X'qed tipproponu intom jekk ma tinsabx soluzzjoni u nittama li ma naslux dan? Il-rapport eh, Mathieu u dak tal-Konsil ta' l jgħid li traffikar tal-bnedmin għandu l-appoċ tal-servizzi segreti tal-Albanija. Is-Sur Paxka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Wara l-elezzjonijiet fl-2009 kien hemm ħafna tensjoni fl-Albanija. Il-riżultat tal-elezzjonijiet anzi komplet saħħet id-differenzi li jeżistu bejn il-partiti il-soċjalisti u l-mexxej tagħhom edin gergru u jilmentaw dwar il-gvern ta' Berisha, mux biss edin jajdu li dan l-gvern eh, babas fl-elezzjonijiet imma li saħan sitra ijat ikompli rawem il-korruzzjoni fil-pajis u għek ikompli ifaqqar il-poplu tijaw stess minn jannar madwar 20.000 persuna ħadu sem f'dimostrazzjonijiet minn eh, meta seħħu dawk eh, l-avvenimenti tal-biza fil-21 ta' jannar u dawn talbu kol li biex il-Prim Ministru Berisha jirriżenja Eh, il-rewixti l-inqalaw fil-21 ta' jannar waslu għal erba persuni biex jitilfu ħajjithom u 450 oħra minnhom ġew midruba l-erba illi mietu fil-fatt eh, mietu għax sparaw fuqhom kien hemm ukoll allegazzjonijiet dwar brutalità u krudeltà tal-pulizija li faċli li wieħed jemmen biha din il-riżultati tal-elezzjonijiet irrid jitqies imma ma nistawx dam hija xi ħaġa impossibbli għaliex jidher illi l-forza tal-pulizija hija korrotta. U jidher illi s-sur eh, Berisha mhux biħsiebu jirtira malajr. Ma nistawx nippermettu illi kunem hemm Eh, dittaturi fuq eh, il-periferija il periferija tal europa għanna nappoġġaw id-demokrazija f'dan il-pajis. Jekk joġobkom, jgħid il-President, taqbżux il-ħin illi jkun allokat lilkom. Ma nixtieqx illi naqbżu nofs il-lejl hawnhekk. Signora Pack. President, Kummissarju, Sir Lajcek, kollegi dak illi qed niddiskutu llum ma bediex fil-21 ta' jannar u għalhekk irridu nistaqsu qed nistaqsi lilkom għaliex il-Kummissjoni u eh, membri tal-komunità internazzjonali mamlu xejn meta fitġed din is-sitwazzjoni l-elezzjonijiet tal-2009 kienu l-aħjar elezzjonijiet u kienu ibbażati fuq liġi elettorali. Liġi li tfaslet mis soċjalisti u demokratiċi illi issa qegħdin jiġġieldu bejnietom din hija xi ħaġa li saret b'konsens hija xi ħaġa ġdida fl-Albanija. L-osservaturi eh, u uh, l odha il-koll aħna u koll għadna illi l-elezzjonijiet saru kif suppost ħaġa oħra ġdida fl-Albanija il-Partit Demokratiku u u l-partit ieħor ma kienux jinħamlu bejnietom imma irnexxilhom li jingħaqdu flimkien. Eh, aħna offrejnilhom ukoll il-liberalizzazzjoni tal-viża żalla volja qatt mhux pajjiż illi qed jitlob li jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad talbu u koll illi il-kaxxi tal-vot jinfetħu ebda gvern ma jista' jagħmel dan li fl-Albanija mid-dera. Hemmhekk imbagħad bdew il-protesti, l-istrajkijiet tal-ġuħ, dawn huma affarijiet li mhumiex aċċettabbli. Aħna rridu nqumu fuq saqajna u rridu ngħidu l-affarijiet kif huma kultant hemm bżonn illi wieħed jammetti li huma l-kwistjonijiet li jkunu l-iktar jaħarqu dawk li huma l-iktar diffiċli għaliex fil-bidu net uh, din il-problema bdiet minħabba l-fatt li infetħu l-kaxex tal-voti. Issa jekk mhux possibbli li tinkiseb soluzzjoni daqshekk faċli, issa ġara illi s-sitwazzjoni ħafna qar issa milli kienet qabel Jiena nixtieq li sur Laċek u inti sur Fule aħdmu fuq il-road skont il-roadmap biex tgħinu lill-Albaniżi kollom ġejjini aħjar. Grazzi ħafna. Is-Sur Viktor Boċtinaru għal minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President, sur Kommissarju jiena nilqa l-istqarrija li jinti għamilt u nisħaq ukoll fuq il-kontribut illi għamil is-sur Lajċek fi sforz li jipprova jsib soluzzjonijiet biex tintelep is-sitwazzjoni drammatika li hemm bħalissa fl-Albanija saru demonstrazzjoniet fit tunezija u fl-Eġittu li kienu eh, kien hemm oppożizzjoni għalihom id-dittaturi li fl-aħħar mill-aħħar kemm jum jaħarbu minn pajjiżhom. Imma ma kienx hemm violenza daqshekk kera mhux ma nqattel ħadd kif saret f'Tirana dwar l-allegazzjoni tal-Prim Ministru Berisha li skontu id-demonstrazzjonijiet kienu sforz ta' kudeta ta' kolb ta' stat immexxi mill-oppożizzjoni, il-prosekutur ġenerali u l-kap tas servizzi segreti kollha maħtura taħt il-tmexxija tas-sur Berisha għajdu li, ek joġobkom, dawn kolla soċjalisti jew inkella eh, hemm xi ħaġa li sejra żmerġ bis-sur Berisha. Issa rrit nikkummenta wkoll fuq dak li qal Thomas Countryman mill-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti illi ma ċettax l-ipotezi li dak li ġara fil-21 ta' jannar kien kolb ta' stat. Għaw naħseb illi hemm bżonn li nkunu impenjati u effettivi daqskem qed ikunu l-Istati Uniti u n-NATO biex nippruvaw nejnu uh, eh, iż-żewġ partijiet Albaniżi jaslu biex isibu soluzzjoni ta' kompromess. Jiena nappella lill kollegi tiegħi li qed jagħtu appoġġ lis sur Berisha illi ma jkomplux jagħmlu preferenzi u importanti li nagħmlu pressjoni fuq iż-żewġ naħat u illi nħeġġu l-żewġ naħat biex isibu soluzzjoni. Sissa, Eh, biss naħa waħda u rriet xi rieda illi U t-twelf proposti li inti semmejt qabel sur komissarju issa nixtieq nitlob il kummissjoni tkun b'saħħitha u impenjata lejn riżoluzzjoni u taħt il il-kondizzjoni li inti semmejt qabel u trid iżomm quddiem għajnejk li mingħajr ftehim miż-żewġ naħat il-proċess Ewropew ta' integrazzjoni eh, forsi dan se jiġi frizzat. Grazzi. Kirem tartsák be Għal darboħra nixtieq nitlobkom jekk joġobkom taqbżux il-ħin allokat lilkom. Is-Sur Antonio Kanċan, żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Kommissarju jina naqbel 100% ma' roadmap illi inti eh, tajt l-Albanija l-lejla. Jina konvint illi dan huwa pajjiż illi għandu prospetti Ewropej u għalhekk għandu jkun kandidat. Dak li ġara fil-21 ta' jannar ħal l-Albanija lura xi ftit snin kienu esperjenzi illi aħna eh, rajnijom u weċnijom fis snin design għallek jena imħasseb ħafna dwar dak li ġara dan l-aħħar u dwar il-ġejjeni qarib ta' dan il-pajis Illi jiena propju rajtu bajnejja u missejtu bidejja eh, is-sitwazzjoni li qiegħda fiha eh, l-Albanija bħalissa wara l-aħħar żjara tagħna bħala delegazzjoni tal-xlok eh, tal-Ewropa fl-2010 u l-Kumitat Parlamentari għal Stabilizzazzjoni fit-3 u 4 ta' Mejju li għadda aħna marnex il-niex nifinalizzaw rizoluzzjoni wahda għal ftejim huwa possibbli illi ma nistawx impoġġu sebajna propju fuq il-vera problema li għafdem il-pajjiż, is-semma l-qat illi huwa veru eh, kankru eh, soċjali li wieħed issib jerġa' jsib is-sens ta' responsabilità dan huwa l-appell li aħna qegħdin nagħmlu. Rridu wkoll nigarantixxu b'kull mod possibbli li kunem konverġenza fuq ir-regoli bażiċi kemm il-maġġoranza kif ukoll l-oppożizzjoni sabiex l-elezzjonijiet li jmiss ikon isseħħu bl-akbar l-ola livell ta' trasparenza u demokrazija fil- 8 ta' Mejju il-Sur Rama se jieħu semu kol se joħroġ għall elezzjonijiet municipali u hemmhekk inkunu nistgħu naraw eżattament is-sitwazzjoni politika u demokrazija ovvjament bil prezenza tana. tagħna. L-Albanija għamlet progress dan l-aħħar, ejja l-Ewropa issa ma tiqafx t-dialoga u tikkollabora magħha u grazzi lill komissarju għax-xogħol li jagħmel u li se jkompli jagħmel għax il-preżenza tagħna hemmhekk hija tassew importanti. Is-Sinjura Koppa minuta u nofs. Sur President, ikoll imħazbin meta naraw l-iżviluppi drammatiċi li seħħu hemmhekk dan l-aħħar il-dimostrazzjonijiet kontra l-korruzzjoni persuni illi tilfu ħajjithom. Hemm bżonn illi nieħdu azzjoni din hija kriżi illi ila ġejja u hemm ħafna riski għal dan il-pajjiż, il-koll aħna responsabbli għal di għal din is-sitwazzjoni il-gvernijiet irridu jieħdu il-miżuri meħtieġa hemm bżonn li f'dan il-pajjiż jerġa' jirrenja l-istat ta' dritt u li titwaqqaf il-korruzzjoni. Il-ċittadini għandhom ikollhom dritt illi eh, jagħmlu dimostrazzjoni u dan b'mod legali il-gvern jgħat jaħdem u jieħu passi kontra iċ-ċittadini il-kol kemm aħna rridu nagħmlu l-kontribut tagħna għal dan. U naħseb irridu naraw ukoll x'responsabilità għandu il-gvern u l-oppożizzjoni ma tridx tieħu it-tort jew waħlu kollox fl-oppożizzjoni hemm bżonn jerġa' jinbeda dialogu biex insibu soluzzjoni dwar il-proċeduri skont il-Kostituzzjoni. Grazzi ħafna u fl-aħħar il-Sur Buzutil għal żewġ minuti. Grazzi Sur President, meta nħares lejn is-sitwazzjoni eh, fl-Albanija jiddispjaċini ħafna eh, għaliex niftakar fl-istorja ta' pajjiżi stess fil-bidu ta' snin 80, jiġifieri 30 sena ilu, meta f'Malta kellna sitwazzjoni simili. Ħafna firda, tensjoni, pika politika teddit u anki vjolenza. Kien ambjent soffokanti illi ma kienx jagħmilni kburi pajjiżi. Bl-istess mod jien ukoll naħseb illi ċ-ċittadini fl albanija huma wkoll dispjaċuti ħafna bis-sitwazzjoni attwali f'pajjiżhom u wkoll ma jħossuhomx kburin b'dak illi qiegħed jiġri. jiena llum kburi ferm pajjiżi għaliex ħloqna pajjiż stabbli demokratiku u fuq kollox pajjiż membru tal-familja ewropea. l ambjent politiku huwa għal kollox differenti. ix-xewqa tiegħi hi li anki l-albanija tilħaq lan li ssir pajjiż stabbli u parti mill-familja ewropea iżda huwa ċar li sakemm iż-żewġ partiti ewlenin f'dan il-pajjiż ser jibqgħu iwebbsu rashom l-albanija ma tistax tilħaq dan lan. hija ħasra imma hija r-realtà. l-unjoni ewropea qiegħda tagħmel il parti tagħha u għadna kif neħħejna l ħtieġa tal viża għall albaniżi iżda l albanija trid tagħmel il parti tagħha wkoll u biex dan isir jeħtieġ li l partijiet kollha kemm il gvern kif ukoll l-oppożizzjoni jadottaw politika differenti politika ta' dijalogu ta' maturità ta' responsabbiltà lejn il poplu albaniż politika li mhux tfittex il firda imma tfittex il għaqda. Aħna maħnixaw biex ngħidu lill-Albaniżi u l-Albanija x'għandhom jagħmlu, qegħdin biex ngħidulhom illi d-deċiżjoni ta' jekk l-Albanija tieħux posta fil-familja Ewropea hija tagħhom. Grazzi. Köszönjük szépen, képviselő úr! Most pedig a Catch eye az azonnali hozzászólók következnek. Köszönjük, ħafna, issa nistgħu ngħaddu għal proċedura Catch the Eye. Ivrish Sagic għal minuta. Grazie ħafna il-krizi fl-Albanija ila għaddejja u eh, issa kien hemm tkattir f'din il-kriżi u nixtieq ngħidilkom li f'din l-okkażjoni l-Unjoni Ewropea reġixxiet mod tajjeb u malajr ħafna u rajna li eh, u l-Albanija taf li mhux qed tiġi abbandonata dawn il-problemi taħħa eh, jimminaw il-fiduċa u ehm, kif ukoll għalaw problemi għall-Albanija fit-triq taħħa lejn l-Europa u irrit ikun politika biex jiġu mibnija dawn l-istituzzjonijiet politiċi ma nix nipuntaw subajna ħna imma e, nix li l-elezzjonijiet e, se jkunu ta' sinjal un bat naraw l-imdirezzjoni se tiħu l-Albanija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Balċitis għal-minuta. Grazzi ħafna. President, Kummissarju, nixtieq jiena intenni tħassib ta' dawk li tkellmu qabli ġifiri situazzjoni allarmanti ħafna u situazzjoni se kollha impatt negattiv fil-fuqtur tal-Albanija kif ukoll tal-pajjiżi li qegħdin f'dak ir-reġjun. Is-sena l-oħra l-Unjoni Ewropea qalet li temmen li l-Albanija u Bosnia Herzegovina kienu qed jagħmlu progress fil-proċess ta' riforma u kien hemm liberalizzazzjoni tal-viżi ma' ħafna xhur eh, wara kien hemm ħafna tilwim u rowixxi u mietu ħafna nies u għalhekk l-Albanija m'għaddiċ mit-test u rridu aħna nerġgħu naħsbu fuq dan ir-reġjun u fuq il-perspettiva u, għalhekk għalek u li l-pajzi kollha fir reġjun tal-Baltiku rridu jaħdmu fl-imkien bis-solidarjetà u l-integrazzjoni għandha tiġi mħeġġa u kif ukoll l-istabilità. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna, grazzi President. Is-sitwazzjoni ta' tensjoni tal-aħar ta' jannar u rritna li m'għandniex aħna morru li l-inwis fid-diskors politiku mitu ħafna nies u nixtieq nisa hawnhekk li fi stat demokratiku dan it-tilwin irrid jibqa' fil-parlament u mandux jaffetwa l-bqija tal-popolazzjoni kien saru attakki fuq il-bini tal-gvern sabiex jipprovaw jelbu il-gvern u Eh, l-autoritajiet ukoll provaw jaħbu minn kienħati u dan mhuwiex aċċettabbli nixtieq nagħmel appell nis fil-oppożizzjoni fl-Albanija importanti li jkun hemm ritorn lejn id-dibattitu. L-elezzjonijiet tal-2009 kienu liberi u ġusti ma nistawx aħna neperekollaw l-istituzzjonijiet dan mhux il-mod kif wieħed juri li mhuwiex kuntent. Grazzi ħafna. Sur Papa Nikolaw għal-minuta. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Nishti jena namel osservazzjoni għonek. Ir-rata ta' tkabbir fl-Albanija ehm, tizdiet u minkejja l-kriżi dinija iż-żieda ta' 2% fl-2010 u 3% fl-2011 li kienem zida eh, u għalek Imma xorta waħda din iż-żieda mhux qed tagħti livell ta' ġrien adegwat lill-ċittadini u hemm biża eh, li ħajkun hemm revoluzzjoni oħra fil-pajjiż u eh, kif rajna wkoll fi disajniet fil-Greċja għalhekk. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tipprova tagħti eżempji konkreti ħalli bejk din iż-żieda tkun ta' vantaġġ għas-soċjetà kollha kemm grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-aħħar imma mhux l-inqas Sur Chaplin għal minuta. Grazzi ħafna. Se nitkellem bl-Ingliż. Nistgħu niddeskrivu s-sitwazzjoni bħala gwerra birda u eh, dan il-pajis sejjer għallar għax il-lemin u xelluk it-nej li huma jemnu li huma għandhom immexxu il-pajis kif għamlu il-komunisti. Mela diffiċli ħafna la diġa bdiet is-sitwazzjoni li din issa issir sitwazzjoni li tkun simili għal pajjiż demokratiku. Il-ħaġa traġika ħafna u irrazzjonali. Hemm soluzzjoni iva il-katarsi imma kriżi kbira biss jew inkella kompromess storiku biss jista' iwassal għal din is-sitwazzjoni. Grazzi. szépen a pontosságát is. ħafna. Grazie ħafna tal-iżammejt mal-ħin u għalek għalaqna il-lista ta' kelliema u nixri jiena nitlob il-Kummissarju Fule biex jikkonkludi dan id-dibattitu. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna. President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu pubbliku u qabel ma naqsam magħkom il-kummenti tiegħi tal-aħħar ippermettili ippermettu li nindirizza iż-żewġ mistoqsijiet li saru li waqt id-dibattitu l-ewwel waħda Mr. Baldner eh, se nwieġeb bil-miktub u ovvjament se nikkonsidra wkoll il-fatt li qed eh, il- id-diskussjoni tagħna. U mbagħad kien hemm mistoqsija oħra. Jiġifieri jekk aħna eh, nażbu dwar is-sanzjonijiet. Le, le. U għalfejn? Għax eh, fi tkabbir l- mm, kondizjonalità tkun hija xi ħaġa ġusta u ċara jekk inti timxi mal-kundizzjonijiet mela mbagħad tista' inti tipproġedi u timxi fi triq lejn it-tkabbir u li tingħaqad mal-Unjoni Ewropea jekk le jekk ma timxix mal-kundizzjonijiet mela il-proċess ikun imdowem u eventwalment inti tiġi imwaqqaf. Sfortunatament dan huwa l-prezz qares li Eh, mhux il-politiċi biss qed iħallsu ma' ċittadini wkoll ta' dan il-pajjiż. President, membri onorevoli, eh, rappreżentanta Olja, u jiena se nkomplu aħna nagħmlu l-isforzi kollha sabiex nippermettu li jkun hemm dialogu bejn eh, il- l-Albanizi fil-gvern kif ukoll l-oppożizzjoni aħna għandna idea ċara ta' kif għandna nagħmluh dan. Għandna bżonn l-appoġġ tagħkom ħalli bekk naċċertaw li il-mexej tal partijiet il-prinċipali fil-oppożizzjoni kif ukoll il-Prim Ministru tal-Albanija jifmu il-messaġġ tagħna. Bekk il-pajjiż jista' joħroġ mill- kriżi politika u dan jista' jippermetti li jkun hemm il-passi pożittivi lejn l-integrazzjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għamlet impenn l pajjiżi kollha fil-Balkani tal-Punent li dawn se jitlu fl-Unjoni Ewropea. Aħna iva se nimxu mal-impenn tagħna u se nkomplu eh, u nkatru eh, taħdidiet li qed ikollna ġala darba ma dan il-pajjiż jikkonforma mal-kriterji. L-Albanija għandha bżonn b'mod urġenti timplementa t tnax il-priorità prinċipali tal-Unjoni Ewropea Ewropea u dawn jinkludu li jindirizzaw il-prinċipju fundamentali tad demokrazija pal per eżempju ta' dim mod tajjeb tal-parlament li jkun hemm separazzjoni ta' setat eh, kif jimxu l-elezzjonijiet kif ukoll ħarsin tal-istat ta' dritt għall-istat ta' dritt. U dana kollu se jkun possibbli biss ġala darba il-situazzjoni politika mm, tbiddel eh, u ssir pozittiva u ikun hemm dialogu kostruttivu politiku fil-Parlament irid ikun hemm ħarsiena għall istituzzjonijiet kollha tal-Istat kif ukoll li jarfu li ċittadini tal-Albanija li dawn għandhom senni li għandhom jiġu indirizzati u il-mexxejja tal-Albanija dawn għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa issa għal benefiċċju ta' ċittadini tagħhom u l-Unjoni Ewropea lesta li tgħin. Grazzi ħafna. Köszönjük, biztos úr. Grazie Hafna, grazie kummissarju. Nittama li situazzjoni fl-Albanija se tkun solvuta u nixtieq jiena nagħlaq dan id-dibattitu u blin din l-ideja u għalhekk nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. id-dikerazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-iskandlu tal-interċazzjonijiet fil-Bulgarija.